sabiex aħna eh, konna tekst li jagħmel sens huwa meta konsultajna mal-gruppi politiċi kollha, jien nixtieq nagħmel emenda teknika għall-emenda numru 2 sabiex inneħħu dan li ġej. Wara dan l-abbot se jkun għadda fil-Parlamenti Nazzjonali, u anki wara li kunem il-parir il tal-Kunsil tal-Reġjuni, tal-Kutat tal-Reġjuni, għalek nishtiq għandi messaċ għal-Kummissjoni Ewropea kinti tippermetti li namlu għannom tal-Parlament Ewropew. Iva, 56 emenda f'daqqa, dak favur kontra stensjonijiet, għaddit. Nivvotaw għall proposta tal-Kommissjoni dawk favur, dawk kontra. Ollu jdejkom, inkella ma nifmux xinu jiġri, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għaddiet. Issa, votazzjoni nominali, niftħu l-votazzjoni. Maluqa. Għaddiet. Rapporter, jekk joġbok. Grazzi ħafna, Signor President, grazzi ħafna tal-intom f'dajtuna, ġdan huwa vot importanti ħafna. Jiena nitlob li dan il-komitat jaddi dan il-rapport kif inhu eh, biex jaddi għand il-Komitat ta' Reġjuni Parlamenti Nazzjonali sabiex nibdew il-proċess leġislattiv bil-permezz tal-Koċedizzjoni. Dan il-rapport tal-Kummissjoni Ewropea ehm, na eh, meta kenna l-vot aħna fil-komitat tiegħi tajn edna x'naħsbu fuq u qed nitkellmu ġifieri fuq is-sustanzi radioattivi eh, fl-ilma qed nitkellmu fuq il-qasam tal-saħħa tal-ċittadini eh, il-Kummissjoni mhux qed tagħti li ċittadini biex ikollhom vot demokratiku jom kella dibattitu. Hawnhekk mhux qed ngħidu li qed naqblu ma naqblux fuq nukleari mirridu naraw li l matana tagħna jkunu safja. U dak li proponiet il-Kummissjoni mhuwiex tajjeb għalhekk aħna u laqaw kollegi bil-forsi rridu aħna naqblu fuq Eh, proċess ta' kodeċiżjoni skont l-artiklu 194. Grazzi. E, Grazzi, issa għanna l-Kummissarju Ren dwar il-rapport Gozer. Madam President, Honorable Member. Signora President, membri onorevoli, l-importanza ta' dan il-moment, ta' dan il-vot fuq il-ġejjini ekonomiku Ewropew ma nistawx nieqfu nisħu fuq l-importanza tiegħu flimkien ma' six pack dawn iż-żewġ regolamenti jorbuna biktar passi lejn Unjoni Ekonomika u Monetarja sew Nix nirringrazzja li rapporters kollha li shadow rapporters magħhom u membri parlamentari Ewropej oħrajn, ħbib u kollegi, illi ħadmu qatta bl-ħabel flimkien mal-Kummissjoni kif ukoll flimkien mal-Presidenzi tal-Kunsill sabiex dan jkun possibbli u dan isseħ. Nix nirringrazzjakom il-koll tal-emendi li ressaqtu posta drabi permezz insistenza kbira Xi minn daqqiet anki tassew kontu raskom ibsa illi evolvew u saħħu il-proposta tul il-proċess leġislattiv. Jiena nixtieq ngħid illi jekk it-tupek u s tikspek kellhom ikunu hemmhekk waqt l-interazzjoni tal-ewro aħna samil kieku kienu hemm samil ħolqien tal-ewro ma konniex imbagħtu mill-kriżi li għaddejna minnha. Iżda bil-vot tal-lum nittama illi nistaw nuru il-benefiċċji tal-metodu komunitarju. Jina qed naħseb l-lum dwar il-vot tal-lum kif ukoll dwar id-dikjerazzjoni tal-Kummissjoni fuq font tal-redenzjoni kif ukoll il-Eurobills. Il-Konsil ġie perswas u jagħti l-appoġġ li metodu komunitarju sa minn tles ilu fir-rebbija tal-2010. Din hija nagħmel referenza għal l-ekofin kritiku ta' 19 ta' Mejju tal-2010 meta l-Kummissjoni f'jum l-Ewropa f'waħda mill-laqgħat tagħna għamlet proposta għal ħolqien tal-mekanizmu ta' stabilità finanzjarja l ewwel bażat fuq garanziji min-naħa tal baġġett ta' 60 biljun euro kif ukoll bosta garanziji konġunti oħra li lin minn dan. Dan kien jippreżenta it-tip ta' armament b'saħħtu illi jgħin tintemm il-kriżi sistematika li l-tqajna magħha anke bid-deċiżjonijiet tal-OMT. Minflok kellna li li SFS illi issa sar istituzzjoni kapitalizzata li jesseb. it traġiba tagħna għall kriżi kienet twassal għal riżultati aħjar fuq ċittadini tagħna kieku l-proposta oriġinali tal-Kummissjoni kienet fir-rebbija tal-2010 sabet l-aċċettazzjoni fidan l-Istati membri. Iżda ma kienx l-aħjar waqt. Sinjor President, jien tini l-opportunità intemm kliemi, naprezza dan to make clear the Commission's uh, intentions. Uh, L-intenzjonijiet fir rigward tal-ġejjieni qed niddikjara dan f'sem il-Kummissjoni. Nitlob għal paċenzja tagħkom. Żommu l-paċenzja. Niskuża ruħi jekk jiena ħadd fit-tul anke għall-istandards tiegħi. Iżda din hija soluzzjoni komprensiva u waħda fraġli, delikata. So once the legislation Għaldastan ġadar leġislazzjoni proposta mill-Kummissjoni fuq it-tupek tiġi adottata. Il-Kummissjoni biħsieba tieħu passi tal-medda qasira sabiex inkomplu bl-EMU hekk kif hemm infassal fil-blueprint. Prazzijiet passi ta' 6 sa 12 il-xar inklużi għal EM juktar fis-soda li waslu għal fond ta' redenzjoni u l-Eurobills ikunu elementi possibbli għal kontinwazzjoni ta' l-EMU taħt kundizzjonijiet rigorużi ħafna. Il-prinċipju gwida jkun illi kwalunkwe pass għal mutualizzazzjoni tar riskju għandu jimxi id fit ma' iktar disċiplina u integrazzjoni fiskali integrazzjoni fiskali tal kif ukoll il-politika fiskali u l-istrumenti korrispondenti ma dan għandhom jimxu wkoll it-fit ma' integrazzjoni politika li tiżgura l-leġittimità demokratika u akkontabilità wkoll. Għanna rridu nkomplu nitlu f'analiżi iktar fil-fond dwar il-merti, riski, rekwiżiti u xkil ta' sostituzzjoni parzjali tad-dejn nazzjonali permezz ta' ħruġ konġunt forma ta' fond ta' redenzjoni kif ukoll tal-Eurobills. Il-grupp ser ikollu lan li jara x'numa ċada jkunu dispożizzjonijiet legali l-arkitettura fiskali kif ukoll il- qafas budgetarju u finanzjarju komplementari. Leġitimità demokratika tkun element essenzjali li għandu jiġi konsidrat. The group will take into account. Il-grupp se jikkonsidra il riformi li għadhom għaddejjin tal-gvernanza ekonomika u budġetarja u jevalwa l-valur miżjud ta' dawn it-tip ta' strumenti f'dan il-kontest. Il-grupp se jagħti attenzjoni partikolari li riformi li għadhom għaddejjin u dawk riċenti bħal implementazzjoni ta' Tupek li jessem kif ukoll strumenti rilevanti oħra. fl analizi tiegħu il-grupp se jagħti attenzjoni partikolari lis sostenibilità tal-finanzjament pubbliku lill-levitar ta' periklu morali kif ukoll. Kwistjonijiet ċentrali oħra bħal l-istabilità u l-integrazzjoni finanzjarja u l-politika monetarja. Il-membri tal-grupp se ikunu esperti kemm fil-liġi, l-ekonomija, l-suq finanzjarji u il-ġestjoni tad-dejn sovran. Il-grupp se jkun mistieden jippreżenta rapport finali lill-Kummissjoni mhux iktar tard minn Marzu tal-2014. Il-Kummissjoni se tagħmel evalwazzjoni tar-rapport u jekk ikun xira tagħmel proposti ta' tmiem tal-mandat. Esplorazzjoni tal-bażi tal-pat ta' stabilità u tkabbir għal akkomodazzjoni taħt ċerta kundizzjonijiet programmi ta' investiment mhux rikorrenti Sostenibilità ippruvata li ssir mill-istati membri għal programmi ta' stabilità u konverġenza issir bejn ir-rebbija u s-sajf tal-2013 anki fid-dawl tal-miri tal-medda medja. Fid-dawl tal-qafas finanzjarju multianwali kif ukoll qabel tmiem l-2013 Għala nirres nirresqu dawn il-proposti għal komplementarjetà mal-governanza ekonomika. Miżuri sabiex niżguraw iktar koordinazzjoni eksante ta' riformi ekonomiċi l-iktar importanti u l-ħolqien ta' mekanizmu ta' konverġenza sabiex kunem appoġġ finanzjarju għal implementazzjoni bikrija ta' riformi strutturali li jtejmu it-kabbir sostenibli. Ladies and gentlemen. Signori. I do not, uh, I do not decide uh, on the procedure of... Jima ne deċidix il-proċeduri tal-parlament. So by way, by way of conclusion, by way of conclusion. Di concludere il commissario e vi prego... Nitlobkom sħallu il-kommissarju jikkonkludi. Ir-regolament jgħid illi wasal il-ħin, issa huwa l-ħin tal-intervent il-Kummissarju, ħallu l kummissarju jitkellem. The new system uh, fully in line Il-sistema ġdida ta' sħiħa mal-metodu komunitarju se jira tibni fuq il-proċeduri ta' monitoraġġ eżistenti iżżid l-integrazzjoni b'boti wkoll ta' appoġġ finanzjarju għal stant nirrispettaw il-prinċipju il jabati tiegħu iktar passi għal responsabilità u disċiplina ekonomika jingħaqdu ma' iktar solidarjetà. B'mod partikolari anke viżita ta' kapaċità ta' stat membru li jassorbi xoks simmetriċi. Dan l-istrument jgħinna fl-istabiliment ta' kapaċità fiskali ola. Apparti dan il komissjoni sejra tkompli mod bikri il-pjantazzjoni għad tisjieħ tal ġdida kontra l-frodi fiskali u l-evażjoni. Mod partikolari ir-reviżjoni tad-direttiva fil-pjantazzjoni u l-miżuri mħabbra mill komissjoni fil-pakket dwar l-impjieg u l-qasam ta' miżuri soċjali ġiċ mal-minuti tal-parlament dan u l-impenn komplus tal-Kummissjoni membri onorevoli nemmen illi permess ta' din id-dikjerazzjoni għabbażi ta' dikjerazzjoni tal-Kummissjoni santom tafu x'inhuma l-pjanijiet tagħna u nittama li intom tistgħu tagħtu l-vot tagħkom għat qabel il-Konsill ta' din il-ġimgħa il huwa importanti għal binja mill-ġdid tal-konfidenza ekonomika fl-Ewropa. Dan ikun pass importanti l qoddim fl-ambizzjoni konġunta tagħna għal EMU ġenwin għal benefiċċju ta' ċittadini kollha tagħna. Grazzi tal-attenzjoni ġentili tagħkom, tal-appoġġ tagħkom u l-konfidenza li turu. Grazzi. Bene, concentratevi sul voto adesso. Relazione. Il voto essa. Il rapport Gozè. Emenda 73, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet, għaddiet. Il-proposta tal-Kommissjoni dawk favur, kontra, astensjonijiet, għaddiet, votazzjoni digitali għal li għal riżoluzzjoni leġislattiva nalqu il-votazzjoni għaddiet. Għaddiet Onorevoli Lightfred Point of order Point of order għandek Grazie Signora President Ma nixtieqx nikkritika it mexija tiegħek Iżda tassew inħoss li għandi ngħid illi xejn għandu jxekkel li tmexxija bla problemi ta' dan il-parlament. Qabel miegħek tgħid il-President. Rapport Ferreira, emenda 83 daw favur daw kontra stanzjonijiet għaddiet. Nivvotaw għal proposta tal-Kommissjoni dawk favur daw kontra astensjonijiet għaddiet votazzjoni digitali, risoluzzjoni leġislattiva, votazzjoni miftuħa, nalqu il-votazzjoni. Għaddiet. Rapport Lamberts. Emenda numru 3, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet, għaddiet. Rapport rapport tal-Kummissjoni dawk favur dawk kontra astensjonijiet għaddiet. Votazzjoni nominali għal risoluzzjoni leġislativa għal votazzjoni miftuħa. Nalqu l-votazzjoni. Għaddiet. Point of order għandek? Please. Jekk joġbok. Iva, point of order għandi Jiena nixtieq infakkar lill kollegi tiegħi illum illi dan huwa l-Parlament Ewropew mhuwiex arena biex nqogħdu niġġieldu fit-tajn. Niskanta li n-nies qegħdin wers u jitqu u jċabċbu. Din hija l-arena tad-demokrazija fl-Ewropa. Uru rispett. Rapport Okuni Emenda tlieta, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għaddiet. Proposta tal-Kommissjoni dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għaddiet. Votazzjoni digitali, riżoluzzjoni legislativa, votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Rapport Moran Chartier Onorevoli Mronxot. Signora President, muito breve por me. Iva, Signora President, fil-qosor ferm, jiena nixtieq namel talba l-karifika. Jaf ikun hemm problema fil-fatt li hija biss waħda ta' typing. Et ngħid tanwar li votajna il-kriżi kreditu hija il-, -kreditu l-oriġini u tal-problema u li din ġabu għan-nies. Jien naħseb li rridu nkunu kredibbli f'dan il-Parlament fuq dak li nivvotaw fuqhom bat nippubblikaw il-qija tad-dinja. Il-kriżi internazzjonali hi żball tan-nies. Ta' mhux biss żball ta' typing dan huwa kumment ridikolu għanna l-Catherine Ashton, l-Angela Merkel fost l-oħrajn. Umma l-leħ oppozizjoniet olja u jek tara l-formulazzjoni ta' unek hija ridikola. Paragrafu wieħed żewġ partijiet l-ewwel parti dawk favur dawk kontra astensjonijiet għaddiet. It-tieni parti dawk favur dawk kontra astensjonijiet għaddiet Paragrafu 12. L-ewwel parti dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għaddiet. Parti 2. Dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet maddiċ. Paragrafu 13. L-ewwel parti. Tikkorreġi ruħal president. Paragrafu 13 kollu dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Paragrafu 21 l-ewwel parti dawk favur daw kontra astensjonijiet għaddiet. It-tieni parti daw favur, daw kontra astensjonijiet għaddiet. Paragrafu 33, daw favur l-ewwel parti, kontra astensjonijiet għaddiet. It-tieni parti favur, kontra astensjonijiet għaddiet. Tielet parti daw favur, kontra astensjonijiet għaddiet. Paragrafu 35, l-ewwel parti favur, kontra astensjonijiet għaddiet tini parti favur kontra astensjonijiet għaddiet paragrafu 37 favur kontra astensjonijiet għaddiet paragrafu 57 dawk favur l ewwel parti kontra astensjonijiet għaddiet tini parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet paragrafu 60, 63 dawk favur kontra astensjonijiet premessa A l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet it-tieni parti favur kontra astensjonijiet. Verifika. Nifsu l-votazzjoni nominali. Chiusa. Nar l-votazzjoni elettronika. Maddeċ. Premessa B l-ewwel parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet it-tieni parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Premessa C dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Le, verifika elettronika miftuħa. Chiusa. Mal-għal verifika elettronika. Respi. Maddeċ. Premessa de. Dawk favur. Ħatmu favur. Kontra. Astensjonijiet maddeċ. Premessa i. Favur. Kontra. Astensjonijiet maddeċ. K. Favur. Kontra. Astensjoni. Verifika. Verifika elettronika. One. Sulla kappa. Chiuso. Nalqu l-votazzjoni fuq ke? Għaddiet. Premessa u dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. Votazzjoni elettronika a riżoluzzjoni votazzjoni miftuħa. Voto chiuso. Nalqu il votazzjoni Approvato relazione Liotard rapport li jotad. Ollu jdejkom, paragrafu 7, dog favur, kontra, astensjonijiet, maddiċ. Paragrafu 13, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet, għaddiet. Verifika elettronika, nifsuha. Paragrafu 13, la votazzjoni. Paragrafu 13, maluqa. għaddiet 14 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 17 żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet tini parti verifika elettronika fuq l-ewwel parti miftuħa l-verifika. Chiusa la votazzjoni. Nalqu il-verifika. għaddiet. Ollu jdejkom. Tini parti daw favur. Kontra. astensjonijiet Maddiet. Paragrafu 18 daw favur. Daw kontra. astensjonijiet? Maddiet. Paragrafu 19 daw favur. Daw kontra. astensjonijiet Maddiet. Paragrafu 20 l-ewwel parti favur. Kontra. astensjonijiet? għaddiet. Tini parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. 27 dawk favur kontra astensjonijiet verifika. Votazzjoni aperta. Nifsor votazzjoni, votazzjoni maluqa. Għaddiet. 27 dawk favur Ah, Tnej paragrafu. 32 tukarġu għal-President, dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddiet, paragrafu 40, dawk favur, dawk kontra. Erġaw għallu jdejkom, paragrafu 40, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għaddiet. Paragrafu 41, dawk favur, kontra, astensjonijiet, verifika. Voto aperto. l votazzjoni. Nalqu l-votazzjoni elettronika. Għaddiet, it-tieni parti. Jekk joġbok. Hemm ħafna nies li mhumiex kontenti bis-seħħa tiegħek fuq 32 u inti njorajthom. Tista' tivverifika il-votazzjoni fuq 32? Ċerto che possiamo. U żgur li nistgħu 32 verifika verifika elettronika, l-votazzjoni miftuħa. Nalqu l-votazzjoni. Għaddiet. Fej konna. It-tieni parti ta' 41 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ 42 dawk favur kontra astensjonijiet 49 dawk favur l-ewwel parti kontra verifika. Voto apert. Nitsu l-votazzjoni. Chiuso. Nal l-votazzjoni. Għaddiet, it-tini parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Paragrafu 50 l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għadda. Tini parti favur kontra astensjonijiet għadda. Paragrafu 50 favur kontra Maddiex namlu verifika għal paragrafu 51. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Paragrafu 67, favur, kontra, astensjonijiet, għadda. Premessa ċe, favur, kontra, astensjonijiet, għaddiet. Premessa ġej favur kont l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għadda, t-tieni parti favur kontra astensjonijiet għadda. Premessa ke, favur kontra astensjonijiet jider illi fil-fat ma ddiċ, pero jek tridu nistaw namlu verifika. Verifika, tibta issa. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. maddiċ. Premessa N. L-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. Tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. Premessa O. Dok favur kontra astensjonijiet għaddiet. Premessa P favur kontra astensjonijiet jider li ma għaddiċ, pero jek tridu namlu verifika uh, elettronika. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Maddiċ. Premessa we favur kontra astensjonijiet għaddiċ Namlu verifika elettronika, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. għaddiet. Issa, il-proposta kolla kemmi, dawk favur, dawk kontra astensjonijiet għaddiet. Rapport Kosta. Paragrafu 20, rapport 20. Tridu tamlu verifika, mela eja namlu verifika. Mela, verifika, Leotard. Il-votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Issa, rapport Kosta. Jekk iġobkom ollu idejkom għal paragrafu 20. L-ewwel parti minu favur, minu kontra, astensjonijiet għadda t-tini parti favur kontra astensjonijiet għaddiet, tlet parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. Paragrafu 22, dawk favur kontra astensjonijiet għadda. Il-vot, nom, votazzjoni nominali, t-tini parti, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Għaddiet, it-tlet parti, Għal darboħra votazzjoni elettronika, il-votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Għaddit ukoll. Paragrafu 25 l-ewwel parti dawk favur, dawk kontra astensjonijiet għaddiet, tieni parti favur kontra astensjonijiet maddiċ. Paragrafu 30 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet, it-tieni parti favur kontra astensjonijiet maddiċ. Paragrafu 32. L-ewwel parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. L-ewwel it-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. Inkomplu paragrafu 74 dawk favur kontra astensjonijiet Maddiċ. Premessa elle l-ewwel parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet, tieni parti dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. Proposta kollha kemmi f'daqqa dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Il-rapport Tiroljem votazzjoni nominali għal paragrafu 15, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Għadda, paragrafu 17, l-ewwel parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet l-tini parti favur kontra eh, votazzjoni eh, elettronika, votazzjoni miftuħa. Għaddiet. Paragrafu 23, l-ewwel parti dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għaddiet tieni parti, dawk favur, kontra, astensjonijiet. Namlu verifika elettronika, il-votazzjoni hija miftuħa, votazzjoni magħluqa. Għaddiet it-tieni parti, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għaddiet ukoll nivvutaw b'mod elettroniku għal eh, din il-proposta ta' riżoluzzjoni. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa għaddiet. Issa ir-rapport Rossi paragrafu 25 dawk favur, dawk kontra astensjonijiet għaddiet u il-rizoluzzjoni kollha kemmi dawk favur, dawk kontra astensjonijiet għaddiet.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 Yes, thank you, President. Iva, President, Signora, jiena xtaqt biss namel um, point of order. Unu tajjeb li l-Kommissarju li għadomana huwa fuq il-proċedura forsi tgħidu lill-Kummissarju biex jismani. Jien għandi problema għax il-Kummissjoni qabel il-nieħdu vot tagħmel il-kumment m'għandhiex problemi imma Il-Kummissjoni kellha dikjarazzjoni importanti kenna biex tagħmel fuq dan is-suġġett, kenna eh, is-suġġett importanti imma komplikat. Nixtieq li kieku l-Kummissjani tismani, imma kull darba ma ta' jkollhom dikjarazzjoni tfittul qabel vot il-ħin għandu jenata fl-agenda. bil forsi irtu kunem ħin fl-agenda sabiex il-kommissarju isib met biex jiġi jagħmel ispiega tiegħu se tasar il-bieraħ dan jew qabel. U għalhekk jiena kelli point of order. Jiena nisperja li l-Kummissjoni tista' tikkunsidra dak xi qed ngħid dikjarazzjoni ta' minuta qabel il-vot tajb imma 10 minuti mhux floku. U mbagħad rajna xġara l-bujjar li suppo li nuqqas ta' rispett u diżordni sħiħa. Ġifieri grazzi Sinjor President li tajni ċans nispjega ruħi. <clears throat> Ehm, onorevole Foster, c'era un accordo. La signora Foster, kien hemm bil bejn il-Parlament u l-Kummissjoni fuq dan u għalhekk il-Kummissarju kellu lo jett li jagħmel rapport kif għamilha fil-fatt, kif għamlu ir-rapport mingħajr ma kien hemm jiġifieri limiti tal-ħin kellu 10 minuti fil-fatt u kien ftejn bejnietna. U aħna rispettajna kull ma minna rispettajna dak li konna ftemna bejnietna. Sinjura Beres, x'tixtieq tgħid xi ħaġa Iva, xtaqt inkompli minn fejħallit il-kollega x'fil-fatt il-kummissarju li għadu għaw mana għat it-awwal il-diskors tiegħu ġifiri u il-messaġġ li kellu għal din il-kamra sfaxxa fix-xejn veru, dekerazzjoni kien daħlet f'dan il-fejm, kien importanti li din dekerazzjoni saret b'mod pubbliku f'din il-Kamra matul il-ħin dedikat għal voti. Grazzi. Bene, ora passiamo alle dichiarazioni. Mela, imorru għall spiegazzjoni tal-vot. Is-Sur Ford fuq il